Issa ikonna 24 sara setturi għall awtoritajiet tal-port, etc. U l-istati membri se ikollhom 24 xahar biex jagħmlu preparazzjonijiet u jkun jistgħu japplikaw ukoll dan ir-regolament. Jiena qed nara l-Kummissarju Kallas eh, beda eh, kampanja ta' informazzjoni eh, għal dwar drittijiet tal-passiġġieri fil-rigward eh, tat trasport tal-ajru. U nixtieq ngħidilkom ukoll li 24 sar meta din tidħol fis-seħ nina nispera li jkollna l-istess tip ta' kampanja għas settur ta' trasport marittimu għaliex dak huwa dak li l-om iċ-ċittadini u l-passiġġieri. Grazzi, il-dibattitu issa huwa magħluq u se nivvutaw għada f'nofsinhar. Grazzi. Now we pass, we, we move on the... Issa ser uh, naddu għal-punt li mis dwar ir-rakkomandazzjonijiet ta' tini qari ir-rapporterja Sinjura Ann Jensen dwar sistema ta' trasport intelligenti fil-qasam ta' trasport eh, fuq l-art u interkonnessjonijiet b'modi oħra ta' trasport. Grazzi. Ta' dil kelma għall-rapporter erba' minuti. Eh, de intelligente transportsystemer, hvad er det egentlig for noget? Ja, det er alt. Dawn kolla kollha sistemi tal-informazzjoni illi jistgħu jamlu il-mezzi ta' trasport iktar effiċjenti, iktar sikuri u jamlu inqas ħsara lill-ambjent. Il-GPS per eżempju, sistema li aħna nużaw u sistemi oħrajn aħna diġaw diġa nafu dawn il-sistemi ta' trasport intelligenti, imma hemm ħafna aspetti oħrajn li jistaw jagħtu iktar informazzjoni dwar kondizjonijiet ta' traffiku, biex ikunu nafu jekk kienx hemm inċidenti, nkunu nafu l kondizjonijiet ta' temp, jekk ikun per pereżempju eh, l traffiku jkun wieqa' għal xi raġuni u anki ukoll eh, mezz biex wieħed isejjaħ għal lajnuna jekk ikun hemm bżonn jiena bdejt insegwi dan id-dossier bċertu frustrazzjoni nistqar għaliex eh, anki għalija kien diffiċli nifem eżattament x'kienu eżattament dawn is-sistemi intelligenti ta' trasport għaliex dawn huwa konċett wiesa li jinkludi ħafna affarijiet għalhekk irridu nifmu x'inhuma l-possibilitajiet u jkolli ngħid li r-riċerka tiegħi kienet fil-bidu għal menu frustranti għall-aħħar. Għaliex meta wieħed ikun qiegħed fil-karozza imwaħħal fit-traffiku ma jifhimx ma jkunx jaf jekk hux sejjer naxilu jasal fejn irid imur jew le, tkun ħaġa tajba li wieħed ikollu informazzjoni fil-ħin reali Għalek mella għalfejn memx ma jeżistux sistemi li jgħatu din l-informazzjoni u l-esperti jgħidu illi Memx speċifikazzjonijiet u standards li jistaw jipromuovi l-izvilupp ta' dawn il-sistemi intelligenti ta' trasport u eh, anke l-interkonnessjonijiet utli per eżempju vjaġġatur li mur minn Gothenburg sa' Palermo jista' permezz ta' ħafna sistemi ta' informazzjoni ikun jaf ħafna affarijiet mingħajr ma, ma din il-vettura li jkun fiha tkun mimlija uh, antenna, aerials, eccetera l-standards tal-ITS għal dawn is-setturi prioritarji għal dawn is settazzjonijiet prioritari, prioritarji qed l-ewwel ne garantisċu l-informazzjoni dwar is-sigurezza fit-toroq il-garanzija ta' livell minimu ta' informazzjoni dwar it-traffiku, niggarantixxu il-funzjonalità ta' e-call u u id-disponibilità ta' informazzjoni għal eh, dawk illi eh, ġorru il-merkanzija fuq l-art sabiex ikunu jafu fejn jistgħu jieqfu u jistrieħu. Il-punt l-iktar skabrus f'dan id-dossier kien propju l-applikazzjoni pratika il-Konsill jaqbel mal-Parlament il li hemm bżonn l naraw x'inhuma il- il-prioritajiet għal dawn l-speċifikazzjonijiet u l-standards imma kienu iktar riluttanti fil-rigward ta' meta għandhom jiġu ikunu applikati dawn l-standards mod partikolari meta ħna samna f'żewġ fażijiet speċifiċi. Umbat ek irnexxinna illi naqblu. Jina nirringrazzja lill-Onorevoli Tikaw is-sur Brepols, għalix maħom kena kollaborazzjoni eccellenti b'mod partikolari nirringrazzjaw koll il-presidenza Zvediza illi tassew ħadmet sabiex din il-proposta tkun tista tiġi eh, solvuta u maqbula adottata wara l-ewwel qari nirringrazzja wkoll il-Kummissjoni, il-Kummissarju li kien allejat eh, prezzju salina sabiex aħna kunu nistgħu nilħu dan il ftejm komuni. Mrs. Jensen. Grazzi ħafna l-Onorevoli Jensen, il-Kommissarju Kallas. Jina nishtiq nirringrazzja l eh, membri parlamentari, il-rapporters, il-shadow rapporters, għax-xogħol kontinwu fil-ħidma tagħhom appoġġ tal-Kummissjoni fuq din id-direttiva fit-tmim ta' tieni qari fil-Parlament Ewropew fuq din il-proposta leġislattiva jiena nixtieq għal darboħra nikkonferma u b'termini e, l-iktar qawwijin kemm huwa suġġett importanti politikament dawn il-sistemi intelligenti ta' trasport, l-ikol, eccetera, jagħtu ħafna benefiċċji lil eh, min juża it-trasporti naqsu d-dewmin u jisanki jisaxħu jkabru il-sikurezza il-Kommissjoni użat bosta strumenti sabiex tappoġġa eh, l-użu ta' dawn il-sistemi intelligenti ta' trasport. Imma l-użu tagħhom fit trasport fuq l-art uh, pjuttost huwa kajman u dawn is-sistemi jintużaw b'mod iktar frammentat u laqas ma kien hemm xi progress sinifikanti fl-użu tagħhom għalhekk il-Kummissjoni ħarġet bi pjantazzjoni bi proposta l direttiva qafas fuq l-użu ta' sistemi intelligenti ta' trasport fil-qasam ta' trasport bit-triq u interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport. Dwar id-direttiva il-Kummissjoni tqis illi kompromess li intlaħaq waqt il-negozjati mal-Kunsill huwa wieħed ibbilanċjat u li l-għanijiet ġenerali tal-proposta tal-Kummissjoni ġew meqjusa kif xira. F'dan il-kuntest jiena kontent ħafna bir-rakkomandazzjoni ta' Sinjura Jensen illi ġi ta' adottata mill komitat Tran fit-22 ta' ġunju. Jina nistenna bil-ħerqa għal votazzjoni favorevoli tal-Parlament Ewropew tad-direttiva tal-SIT waqt il-votazzjoni ta' għada. Il-Kommissjoni hija impenjata li tkompli b'dan il-ħidma fl-implementazzjoni ta' din id-direttiva. U se nagħmlu dan f'kollaborazzjoni sħiħa ma' dawk kollha voluti kemm fis-settur privat kif ukoll dak pubbliku. Grazzi. Grazzi ħafna, Sur Kallas, issa nisimaw minnanti sur Dieter Koch għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, President, Kommissarju, Sinjuri, għanna dan eh, il-regolament li se nivotaw fuq u fuq il-sistemi intelligenti ta' trasport fil-qasam ta' trasport bit-triq. U biex naraw ukoll interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport dan huwa tant importanti illi aħna qed nitkellmu dwar pass il-qoddim enormi fil-qasam ta' trasport. Użu koordinat ta' pjanijiet ta' azzjoni li garantixxu illi dawn is-sistemi intelligenti ta' trasport ikunu partijiet integrali fil-vetturi u fil-sistemi tal-infrastruttura. Dan ifisser illi sistemi intelligenti ta' trasport se jkunu obbligatorji xi darba ma nafux meta għamma. It-tieni net jgħinu wkoll sabiex ikun hemm forum ta' trasport li jagħmel inqas ħsara lill-ambjent jkun iktar effiċjenti u jagħtuna iktar possibiltajiet għal komodalità. Hemm ħafna eh, livelloli ta' protezzjoni tad data u nistgħu nagħmlu l-aħjar użu mill-infrastruttura eżistenti u ukoll ikun hemm aċċess u servizzi addizzjonali għal persuni individwali kif ukoll għan negozji. Dan huwa kollu parti mill-Programm Ġenerali tal-Unjoni Ewropea l-2020 il tiġa għal kompatibilità bejn sistemi e- eżistenti u dawk illi e, se jinħol u jaqbel ukoll mal-xewqa mal, mal li esprima wkoll dan il- il-Parlament hemm bżonn illi noħolqu standards għal dawn is-sistemi intelligenti tat trasport, sistemi ta' riservazzjonijiet, tal-vjaġġi sabiex ikun hemm dawn, dawn il-sistemi jintużaw minn kulħadd kullimkien malar kemm jista' jkun. Grazzi ħafna Sur Koċ. Issa is-Sinjura Cecilia Adriana Tikaw għal żewġ minuti. Grazzi ħafna Sur President, Kummissarju l-adozzjoni tal-direttiva dwar il-qafas għal varar ta' sistemi intelligenti ta' trasport fil-qasam ta' trasport bit-triq għall interkonnessjonijiet ma' modi oħra ta' trasport huwa pass importanti l-qoddim għal-iktar sikurezza fil-qasam ta' trasport. Nirringrazzja r-rapporters kollha tal-li u il-kamp tal-applikazzjoni tad direttiva billi inkludew ukoll interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport Dawn il-sistemi intelligenti tat trasport se jintużaw għal vetturi tal-passiġġieri, infrastrutturi u eh, l-interazzjoni tagħhom anke fil-każ ta' trasport urban u jintużaw ukoll f'każ ta' interkonnessjonijiet ma' modi oħrajn ta' trasport. Il-Parlament Ewropew kien ilu jitlob kamp ta' applikazzjoni iktar wiesa ta' dan u dispożizzjonijiet stretti dwar l-applikazzjoni tal-regoli dwar il-protezzjoni tad data. Direttiva fija erba oqsma ta' priorità sabiex il-Kommissjoni tfassal standards u speċifikazzjonijiet partikolari għal l-implementazzjoni ta' sistemi intelligenti ta' trasport. Il-Kommissjoni adottat mal-ar kemm jista' jkun dawn l-speċifikazzjonijiet skont skadenza ċara ħafna l-2014 li tagħti informazzjoni fuq livell Ewropew da kollu li għandu x'jaqsam ma' trasport multi, multimodali 2017 sistemi eh, li jagħtu informazzjoni dwar it-traffiku 2012 illi jagħtu informazzjoni eh, dwar it-traffiku, sigurezza fuq it toro eh, blaħlas l-2012 għas sistema e-call li tkun interoperabli fuq livell Ewropew mbagħad l-2012 l-2013 li tagħti informazzjoni u servizzi dwar il fejn wieħed jista' ikun ikun jista' jipparkja il-trakkijiet u il-sewwieqa tagħhom jistgħu jistrieħu dawn l-ispeċifikazzjonijiet se jkunu adottati mill-Kummissjoni permezz ta' atti delegati din dan għadu il-bidu ta' triq li aħna rridu nimxu fir rigward ta' sistemi intelligenti ta' trasport u nawguraw illi ikunem hemm riżorsi finanzjarja l-implementazzjoni ta' dawn is-sistemi. Grazzi ħafna, Signora Tikaw. U issa is Dessin Mesna minuta. Grazzi ħafna, President. Naħseb illi di ta' koħ għandu raġun meta jitkellem dwar sistemi intelligenti ta' trasport. Din hija il-bidu ta' era ġdida fil-qasam ta' trasport is-sena li għadiet rajt illi eh, hemm trakkijiet illi jikkomunikaw ma' xulxin eh, xi ħaġa tal-iskantament imma hekk fil-fatt qed jiġri u għal raġunijiet ta' sikurezza dawn il-vetturi l-aktar kbar jistgħu permezz ta' tagħmir partikolari kun jafu minn qabel eh, fejn ikun hemm xi ostakolu, fejn ikun hemm pereżempju xi ħadd li jkun qed jaħsam it-triq u hekk għalhekk inkunu nistgħu nevitaw illi jinqalaw inċidenti din hija xi ħaġa importanti ħafna u il-rapport ta' Sinjura Jensen ena nifmu dak li diġa għanna disponibli u dak li se jkonna bżon fil-ġejjini biex ikun hemm iktar sikurezza, jkun hemm inqas blokki fit torro u nagħmlu inqas ħsara lill-ambjent l-aħħar punt jiena fil-Ġermanja f'Hannover fuq il-motorways hemm ukoll mezzi li jitkejjel eh, titkejjel il-veloċità sabiex ikunu nafu kemm qegħdin eh, eh, issuqu il-sewwieqa din hija xi ħaġa pożittiva għaliex naqas l-inċidenti u tagħmel tnaqqas ħsara l-ambjent. Is-Sinjura Breppels għal minuta u nofs. Grazzi ħafna. Jena kontenta illi se jkun hemm issa dan il-qafas Ewropew fl-aħħar għal dawn is-sistemi intelligenti ta' trasport. Kien din kienet xi ħaġa li kien hemm bżonna u għal daqstant jiena nirringrazzja l-Onorevoli Jensen għall-impen taħalli wara negozjati twal irnexxila tippreżenta dan ir-riżultat lill-Parlament u għal dan jiena nirringrazzja il-problemi ta' tniġis qegħdin dejjem jiżdiedu u jihraxu għalhekk ma nistawx eh, innaqsu mill-importanza ta' din l-inizjattiva għandna bżonn ta' soluzzjonijiet innovattivi imma hemm bżonn li jkun hemm approċċ Ewropew sabiex inkunu nistgħu nużaw bl-aħjar mod possibbli dawn is-sistemi intelligenti ta' trasport sabiex Inkunu nistaw ikonna koordinament fuq livell Ewropew, koordinazzjoni fuq livell Ewropew. Irridu naraw x'se tagħmel il-Kummissjoni u l-Istati Membri fis-snin li ġejjin għal dak li għandu x'jaqsam ma' realizzazzjoni tal-azzjonijiet prioritarja li xħlejna ħafna żmien propju minħabba dawn dan il-kalendarju li proponiet il kummissjoni għal dawn l-atti delegati. Madana kollu aħna issa irridu noqogħdu attenti u naraw illi il-servizzi jkunu eh, konformi mal rekwiżiti ambjentali u f'dan ir-rigward jiena naħseb illi irridu intejbu, edin intejbu b'dan il-mod il-kwalità ta' sistemi ta' trasport għal konsumaturi kollha. Grazzi ħafna, naros baqal minuta u nofs. Jiena fil-karozza għandi uh, tamir illi li li għajdli fejn irrit niqaf u inħallas tal-li etnuża it-triq. U eh, naħseb li tkun ħaġa tajba kieku eh, din kienet xaġa li tista' tintuża fl-Ewropa kollha. U hija propju dan li qiegħda tawguranna l-kollega Jensen dak li qed tixtieq li issir realtà mod partikolari għal dawk li vjaġġaw fit-tur fit-torra Ewropew. Allek jiena nirringrazzja minn qalbi lis sinjura Jensen. Din id-direttiva fiha ħafna kwistjonijiet tekniċi u li huma anki kwistjonijiet ta' prinċipju ovvjament leġiżlazzjoni mill perspettiva tiegħi fuq livell Ewropew ikolla sens biss meta issolvi problemi konkreti li ma jistawx jiġu solvuti jekk mhux fuq livell Ewropew u naħseb li dan huwa eżempju ċar ta' dan. Din id-direttiva tqis ukoll il-ħtiġijiet ta' dawk illi eh, jagħmlu iġorru eh, merkanzija minn pajjiż għall ieħor fl-Ewropa Issa rridu naraw eh, l-istati membri kif sej ehm, se jużaw dawn is-sistemi biex isolvu l-problemi illi eh, jafu li jeżistu. U anki jagħtu l-possibiltajiet politiċi u finanzjarji sabiex imbagħad dawn is-sistemi kun jistgħu jintużaw. Grazzi ħafna, Sinjura Rosbach. Issa l-minuta u nofs l-Onorevoli Kumutsakos. Ευχαριστώ Li konna dan it-tip ta' sistemi ta' trasport intelligenti u kif dawn jinteraġixxu mezzi aħra ta' trasport xi ħaġa importanti fem. Din hija sfida lina u għall politika ta' trasport fiħdan l-Ewropa. Kollegi ta' qabli tkellmu dwar epoka ġida f'dak li għandu xaqsam it-trasport u għandhom raġun dan jien saw dan it-tip ta' ITS, iva, dan il trasport iktar effettiv u aktar sikur. U ħajn kun nistan niksbu lan li aħna minna l-inna nfusna biex ikonna trasport iktar effettiv u iktar nadif. President, jina naħseb illi jek intejbu għafas qafas ta' dawn is-sistemi ta' ITS fi trasport kun xi ħaġa pożittiva għaċ-ċittadini kollha tal-Ewropa. L-approċċ volontarju sistema ma kienx wieħed sodisfaċenti. Aħna konna nafu fanna bżon li juha għanna mont minimu ta' standardizzazzjoni jekk irridu naraw li dawn is-sistemi li jibdew jaħdmu fil-vjaġġi illi namlu u kif qalet il-rapporter u jina nafferħila fuq dan il-punt aħna irridu nandottaw għada dan il-rapport li biex bekk nkun sawni konfermaw li kena negozjati bsin li l-maddejjien issa samilux u issa huwa iż-żmien illi jmexxu l qudiem l-aħħar ħaġa li għandna bżonn hija li konna dew minn ieħor ta' xejn fil-negozjati. Għalhekk grazzi għall erbaħ ir-rapporter. Iżis kollega, issa mannu fiħna għaddu għas-Sinjura Jala Senden għal minuta u nofs. Grazzi, jiena nixtieq nifraħ li Sinjura Jensen fuq id-dedikazzjoni tagħha u tal-li zammet eh, sot fuq dan l-approċ li kon integrazzjoni tal-ITS kif ukoll għaj kompatibilità li fundamentali na rajt fl-aħħar jiem illi eh, operatur fi Brussell li kien lest illi profdi xufira tal-karozzi żmien reali biex kien jkunu jistgħu jieħdu deċiżjonijiet dak il-ħin dwar tip ta' mezz ta' trasport u naħseb illi dan huwa mod kif aħna għandna nitlu fil- ċe eh, seklu li jmiss u aħna naħsbu illi id-dialogu bejn il-mezzi differenti ta' trasport huwa eccellenti, speċjalment fit-toro, għaliex dan jaffettwa eh, l-sikurtà ta' toro Jiena nixtieq li dan jiġi nwessa għall-Ewropa kollha, għal madwar Ewropa kollha. Naħseb illi għandu jkun possibbli li din imwessawa għal infrastruttura kollha Ewropea u aktar lil minn hekk ukoll. U mod partikolari il-vetturi fil użu rurali għal raġunijiet bħal tiegħi fejn għandek persuna li mietet milux għax ma kien il-sejħa tal-emerġenza ma setawx eh, jwiġbuha fil-ħin. Naħseb li dejja ta' u kol zoni ta' parkeġġjar sikuri huma dejja tajbin ħafna, dan għandu jieġi wassa aktar qudiem għal kull tip ta' netwerk ta' trasport Ewropew punt ieħor. Galileo kien pjattaforma dan it-tip ta' servizzi. Naħseb u ta' mas-sur tajjan is-sur kalas jaraw li dan it-tip ta' sistemi ta' trasport intelligenti huma l-ġejjini tal-Ewropa. Grazzi, is-Sir isser Rossi, minuta. Eżis kollegi, President, Ġestjoni aħjar ta' tip ta' trasport u sikurta fuq toroq aħjar hija fondamentali fil-qassam tal-ħolqien ta' sistema ta' trasport intelligenti. L-għan huwa li u sistema koordinat u integrat garantixxu li jkun hemm servizz aħjar kif ukoll ġestjoni ta' traffiku tal-merkanzija li fuq il-korruturi adegwati li konna dawn is-sistemi intelligenti innovattivi fisser li jkun hemm interkossjonijiet ma' modi oħra ta' trasport fit traffiku u dan jista' nagħmluh billi nistandardizzaw il- E, mezzi integrati, trasport integrat li konna effettività u interoperabilità dawn huma kollha prinċipji li għandhom ikunu msejsa fuqhom il-politika tal-Unjoni Ewropea. Għalhekk għandna bżonn karattistika territorjali, kondizzjonijiet ta' traffiku u modalitajiet ta' interkonnessjoni ma' modi oħra ta' trasport biex ikun hemm twetti li jkun hemm verament effiċenti fis-sistema. Għandna bżonn ukoll ta' valwazzjonijiet ta' sistemi li naqalaw fumenti iktar kritiċi u għalhekk nitamaw li din id-direttiva tkun tista' ukoll tapplika għal eh, punti lokali wkoll li wieħed ikun jista' jwieġeb għal xi emerġenzi li jinqalgħu f'dak indix qasam it-trasport. Grazzi tassew sur Rossi. Issa is-sur Kosa, anzi, għal u nofs. Grazzi. Tejsi signora Kosa. Aħna qegħdin naħdmu fuq l-intervent ta' dawn it-tip ta' sistemi intelligenti ta' trasport għaliex dawn jappoġġaw letteralment il-ħajja tan-nies u jagħmlu il-ħajja aktar effiċjenti u faċli. Jien nisħaq il-fatt illi rajna fid-drittijiet ta' passiġġieri l-Unjoni Ewropew u l-Parlament Ewropew huma impenjati bisħieħ lej li nejnu persuni b'dizabilità li jgħixu dan it ta' sistemi u kol dan il-qasam għandu noqogħdu attenti persuni li għandhom dizabilità meta s-sistemi speċjalment ikunu interkonnessi u iżviluppati b'dan il-mod għalhekk um, dawn il-persuni jridu żommhom u dimajnejna aħna irridu ikonna interkomunikazzjonijiet irridu neħu kull tip ta' xkil. Għal minn għandu dawn il-problemi hemm ukoll xi evalwazzjoni ta' impatt li huma nieqsa ma nafux se tkun il-spiża ta' dan kollu, għalhekk nixtieq li kummissjoni tuna ftit xi fondi speċjali għal dan il-għan biex naċċartaw li pajizi tal-Europa ċentrali kunu jistaw ikopru dawn it-tip ta' spejjeż. Grazzi sanaddu għal kaċ tiegħi, ngħaddu għas-Sur Marinescu. Grazzi. Li noħol u għafas wieħed għal-użu koordinata l-ITS huwa pass importanti ferm fil-modernizzar ta' settur ta' trasport. L-istati membri huma imġela li jimplementaw il-koordinament tal-sistemi ta' ITS f'mod mod interoperabli. Pal-rapporter, pal-rapporter jina naħseb il-idejat interoperabli huma importanti ferm għal ferrovij, speċjalment meta titkellmu dwar ġestjoni ta' traffiku. Aħna irrid li jkollna għarfin reċiproku ta' kwalifiki fuq ukoll programmi informatiċi tajbin u l-fatt li l-istati membri għandhom il-possibilità li jaqarbu l-ħtiġijiet ġodda billi tejbu sistemi tagħhom eżistenti ħaġa tajba għaliex dan il-mod nkunu qegħdin nevitaw li ikollna nuqqasijiet minn lat ġeografiku. Grazzi. Nistgħu ngħidu Sir Kelly nistaw nejdu li plasens li napponu ċertu proposti tajbiru dan tip ta' trasport intelligenti u ix waħda li ħna għanna mkonnu kontrija, anzi għanna nil-qawa, nirrit nfaħħar kollegi li semmew il beneficja affariet li għamlu trasporti u ta' beneficju għall-ambjent li għamlu iktar sikur fuq it-triq li kunem parkjar tajjeb u sistemi ta' traffiku effettivi u ma kollha ta' benefiċċju lil kulħadd. Rigward is-sikurtà fuq it-toroq, nixtieq nara li hemm effett ukoll illi sewwieqa li suq bil-mod ukoll għandhom effett ħażin u se jkunu perikolużi fit-triq. Nixtieq Nirringrazzja l-Sinjura Jensen tal-intelligenza tagħha tal-li qedtejn sabiex l-kullħat ikun jista' juża it-triq mod intelligenti anke jekk ma jkunux ġaqsek intelligenti minn għadha. Grazzi, jiena naħseb illi definizzjoni ta' dan it-tip ta' mezzi tal-komunitarji u ta' toroq huma importanti ħafna. L-applikazzjoni tal-ITS, għal dak xaqsam it-trasport huma mal kol importanti iżda żewġ affarijiet fuq is-sikurtà. L-ewwel qed iridu naraw li nisħu iktar fuq li jkun hemm parkeġġjar sikuri fuq il-minet isuq. U u meta nitkellmu dwar is-sikurtà u il- ikun hemm informazzjoni li jiġi bombardjat li sewwi irridu noqogħdu attenti għaliex dak li jkun jispiċa jagħmel kollox li fisuq. Din hija importanti ħafna. U għalhekk nixtieq illi Sinjor Renzi tqisa diet naħseb illi minnaħa hemm din ir-rieda, imma minnaħa l-oħra rridu nimxu bil-galbu ħafna xi noqogħdu attenti li naħsbu wkoll fis-sewqan. Na, grazzi sammela, wara surjen se naddu għal sur. Ah, Għadar kellim naddu sur Robert Mayer. President, is-sikurta u li imprevjenu l-inċidenti hija xi ħaġa importanti ħafna. Għalhekk nixtieq nagħmel komment fil-qosor il-Kommissjoni reset proposti fuq l-autorizzazzjoni u trakkiet kbar. U din neġara perikoluza t-toroq tal-Europa li xi toroq tagħna ma kinux maħsuba għal dawn it-tip ta' loris kbar. Kenna uh, incidenti enormi kbar u grafi meta jkun hemm min qed jipprova jaqla' lil dawn il-vetturi u kol meta jitlu fil-mini dawn u kol juruna li għanna bżon iktar protezzjoni kontra n-nar fil-vetturi għanna bżon sistemi ta' tifi ta' n-nar automatiċi bħala xaġa standard f'kull karozza. Xi 50 jew mija li qed jużaw jintużaw fil-sport ta' tiġrijiet tal-karozzi u għadan għandu u ukoll fuq il-karozzi tagħna ta' kuljum. Grazzi ma' nimis. Sura Ronzuli, grazzi l-Unjoni Ewropea qed tejruħa għal vakanzi tas-sajf. Iżda l kol sena wkoll kol t-lesti biex tabat wiċċa ma' Eh, titjir tal-ajri li liġi kanċellati b'bagalja li tintilfu sistemi ta' emerġenza li aħna l-lum ġurnata jom. Id-darba l-oħra, s-ġumma li għaddit jina t mistoqsija biex ikunem impen minnaħat tal-komissjoni, ikunem nida ta' kampanja ta' informazzjoni, għaddit tal-passagġiri u jaxa ħagġa importanti li ma miex bizzejed biex nevitaw illi kunem dawn l-emerġenzi nqalaw ħafna drabi drittijiet tal-passagġiri et in naħon u għom u qabel ma jitħalsu kif suppost eh, jgħadu anki snin. Aħna irridu illi kulħadd ikun jaf x'inhu drittijiet tiegħu. Imma irridu dawn iġu eh, mħarsa madwar l europa jrid kuna mizuri miżuri konkreti, speċjalment ta' dak inġi xaqsam għal dawn il-ċertu din jistgħu jinqalgħu. Thank you, Mrs. Ronzulli. I give the floor to... Grazzi, issa sur Kallas fidejke. Sur President, membri onorevoli, nishti għadar boħra nir-ringrazzja parlament Ewropew u t-surjenza b'mod partikolari għax-xogħol eċċellenzi li sar fil-proċess leġislattiv ta' trasport intelligenti u f'dan id-din id-direttiva f'dan ir-rigward. Jiena nistenna bil-ħerqa għal xogħol importanti li għandna qudiemna fit-twettiq ta' din direttiva ta' ITS. Aħna impenjati biex nużaw is-seta li t-natat kummissjoni min-naħa tal-Parlament u l konsil għal dawn l-aħħar seba' snin sabiex jaddattaw ċertu speċifikazzjonijiet u aħna ser nagħmlu dan mill-qrib ma' il-partijiet kollha interessati pubbliċi u privati. Grazzi għal attenzjoni ta'kom. Thank you, Mr. Commissioner. Now the floor. Grazzi. Mella, issa s senjura Jensen, Anna Jensen, il-reporter. Grazzi, grazzi tal-osservazzjonijiet. Jina naħseb li din id-diskussjoni turina biċċar illi hemm entuzjazmu kbir. U ħafna stennijiet ukoll minnaħa ta' kull minn veloz dan il-proġett. Ningrazzja wkoll il-Kummissarju għal kompromess tagħhom biex eh, jimpenjaw, il-Komissjoni timpenja ruħħa għal dan il-għan u terfa responsabilta ma dawk kollha involuti. Il-Komissjoni u koll jimpenjata biex tikkoopera ma l-Istati membri. Hemm ċertu anzjetà fost l-Istati membri għal dak nirġaqsam ir-riskju li wieħed jinvesti u minn diġa investa qed jibża illi ħan daħlu ċertu standards differenti issa. U għalhekk huwa importanti li din il-ġiżlazzjoni toħloq pjattaforma sabiex l-istati membri l-esperti kollha u l-Kummissjoni kollha u l-Kummissjoni wkoll jistgħu jiltaqgħu biex jiddiskutu dawn is-suġġetti u sabiex l-azzjonijiet fuq suġġetti prattiċi ikunu jistgħu jissaħħu f'ambjent ta' għajnuna reċiproka. Aħna rajna dan id-dossier illi huwa importanti illi ma nimponux biss soluzzjonijiet minn fuq s-isfel imma kol ikonna dialogu minn isfel ta' fuq. Aħna ukoll irrid jina u kol nisħaq illi kien hemm taħdita feħdan il-Parlament rigward il-trasport intelligenti biex naraw jekk in huma aktar intelligenti jew iktar stupidi li jaqblu magħhom. Imma ovvjament mhux inbilli għandek dawn eh, sistemi intelligenti tkun taf tużob mod intelligenti. U per anke GPS waħdu, ma nix sens ikollok dan il-bicċa apparat jekk ma taftu zaħsew u jekk inti minn tista' tobdih jekk inti jgħidlek idur fuq il-lamin u tidur fuq il-xalluk minn flok. Grazzi, Sinjura Jensen. Mela u dan id-dibattitu u nvutaw għada fl-ofsinar dwar dan il-punt. Issa naddu għal punt li jmiss fuq il-formalitajiet ta' dikjerazzjonijiet tal-bastimenti meta jitlu fil partiti jew joħorġu minnhom. Ir-rapporter Sur Dirk